Please, colleagues. Sorry, colleagues. Ekki ġobkom kollegi. Hudu postkom, għalli kuna nistaw nibdew. L-10 daqqu. Over 10 o'clock. L-10 daqqu sew. We can start with the first part. Nistaw nibdew bl-ewwel parti li mhix daqshekk rilevanti tgħid il-President. Allora, eh, iniziamo eh, Ser nibdew il-ħidma ta' din il-laqgħa tal-Kumitat. Mid-disa sal-10 kien hemm il-laqgħa tal-koordinaturi illi mbagħad naġġornakom dwarha wara li nkunu trattajna il-punti formali tal-agenda tagħna illi jinsabu hekk. L-adozzjoni tal abosta l agenda agenda illi fiha tinbassru li niddiskutu dwar ir-rapport tal-kollega Valjan dwar iċ-ċittadinanza, il-preżentazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni dwar 2013 bħala sena Ewropea taċ-ċittadini Rapporter huwa għal kollega Salavrakos dwar il-missjoniet li kien hemm ġewwa Berlin u ġewwa Bukarest. U ser jisiħa ta' petizzjonijiet dwar l-impjanti nukleari illi dwarhom ovvjament ser ikonna dibattitu illi serin namlu flimkina imkien hawnhekk din il-laqa. Il-kollegi Efner, De Brun, għalunna illi ma settawx jattendu għall-laqa tal-komitat tagħna minħabba problemi ta' saħħa. Il-kollega Bulandu kol għal raġunijiet ta' trasport. Problemi marbuta ma' trasport ma jistax jasal fil-komitat qabel il-11 nes 20 nes kwart u kol u talab illi jaddi il-kummenti tiegħu dwar rapport Valjan bil-miktub. Dan jagħmlu fis li ġejjin jew fil-jiem li ġejjin. Imbagħad kien hemm talba minnaħat tal-kollega Etur Gajs illi jiġi post-post il-punt numru 18 għalek danġi imneħi minn fuq l-agenda tagħna huwa rapport Valjan l-iskadenza għall-emendi hija dik ta' 19 ta' jannar il-laqa tal-rapporters u tax-shadows ser issir nhar it-tlieta ġewwa Strasburgu. Għal petizzjonijiet tal-lum ser ikun hawn preżenti il-firmatari ta' numru 12, 13, 14, 15. Daqshekk, dawk huma il-petizzjonanti li ser ikunu hawnhekk preżenti, jekk ħadd ma joġġezzjona mela allura nadottaw l-aġenda tagħna tal-lum. Grazzi. Mbagħad irridu napprovaw il-minuti tal-laqa tal-21 u 22 ta' Novembru. Hawn xi interventi jew xi oġġezzjonijiet minnaħa tal-kollegi? Le. Tajja pwis, mela allura napprovaw ukoll il-minuti tal-laqa tal-21 22 ta' Novembru. Nixtieq infakkar il-kollegi illi il laqgħa kostitutiva tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet ser isseħħ it-2-23 ta' jannar fl-4 u nofs. Għandkom għannes mal-folijiet ta' presidenza illi ġie mibgħut lilkom ġimgħa ilu u dan huwa dwar it-talba ta' ftuħ mill-ġdid ta' petizzjoni il-petizzjoni 8.03.2006 illi kienem oġezzjoni minnaħa tal-onorevoli Gajs dwar din il-petizzjoni għaliex huwa għal illi m'hemm xejn ġdid fil-komunikazzjoni illi l-komissjoni rċevit minnaħa tal-petizzjonant xi ftit tal-ġimgħat ilu dwar dan il-punt kien hemm dibattitu anke matul il-laqgħa tal-koordinaturi u r-riżultati ta' dan id-dibattitu ser naddihomkom meta jiena ngħidilkom x'ħareġ mill-laqa kollha kemm hi l-laqa tal-koordinaturi ta' dan il-kumitat. L-aħħar komunikazzjoni minn tiegħi dwar il-ħidma tal-kumitat tagħna hemm dossier illi għandkom għad dispozizjoni tagħkom illi fih eh, rapport mfassar minn għand l-istoa dwar is-sistemi tal-partiċipazzjoni pubblika, il sistemi informatiċi biex kunu nistaw nipromuovu aħjar is-sem ta' ċittadini kollha kemm huma huwa dokument interessanti illi intbat lilna u jiena ħassejt illi kellna nqasmuh ukoll il-kollegi tal-kumitat biex huma jkunu jistgħu jaqraw u forsi minnhom minnu jkunu jistgħu joħorġu xi suġġerimenti biex intejbu il-ħidma ta' dan il-kumitat u dejjem nipromuovu aktar is-sem taċ ċittadini. Dwar id-deċiżjoni tal-grupp tal-koordinaturi issa fuq l-aġenda kien hemm id-deċiżjonijiet dwar l-assenjazzjonijiet tar rapporti u ta' opinjonijiet illi ser tieħu ħsiebhom il-kumitat ser jieħu il-kumitat tagħna il-koordinaturi qablu illi ir-rapport annwali tal-kumitat għall-2012 jingħata lill grupp tal-ICR l-opinjoni dwar il-programm ta' drittijiet ta' ċittadinanza 2014-2020 jingħata l grupp ALDE u imbagħad il tlet opinjonijiet li jibqa' l-opinjoni dwar ir-rapport fir rigward tal-applikazzjoni ta' dritt komunitarju, il-parteċipazzjoni ta' ċittadini l intrapriżi Ewropej fil-Kumitat IMCO, opinjoni dwar il-politika tal-Unjoni Ewropea fir rigward tal-ilmijiet l-Kumitat MV Kumitat Ambjent u hekk permezz tal-metodu don't dan ser jingħata lil gruppi illi jinsabu imnizla skont il-gradwatorja il tagħna u għalhekk m'hemmx problemi partikolari dwar l-inizjattiva taċ ċittadini issa dwar il-komunikazzjoni illi jingħatajt lill koordinaturi l-istedina illi rċevejna minnaħa tal-President tal-Kumitat Afko biex nieħdu sem fil-ħidma tal-istess Kumitat fis-26 fil-ġurnata ta' 26 meta ser ikun hemm dibattitu dwar ir-rapport Gurmaj illi huwa rapport dwar ir-regolament għal proposta ta' inizjattiva ta' ċittadini. Dokument illi aħna dwaru bil-bil tal-gruppi kollha prezentajna xi emendi għalih iffirmati minn istess u miż-żewġ rapporters tal-Kumitat dwar dan ir-rapport dwar l-inizjattiva taċ ċittadin nistieden il-kollegi kollha biex jieħdu sem f'din il-laqa biex jappoġġjaw il-pożizzjoni tal-Kumitat dwar il-petizzjonijiet illi kif tafu dejjem jipprova jisħa id-dritt tiegħu illi jkollu rwol fil-proċedura. Fil-proċedura marbuta mal-promozzjoni tal-inizjattiva leġislattiva taċ-ċittadini rwol li mhux daqshekk paċifiku fir-rigward tal-pożizzjonijiet illi esprimew ir-rappreżentanti tal-Kumitat AFCO. Għalhekk preżenza ta' appoġġ min-naħa ta' dan il-kumitat tkun waħda ta' siwi. Il-kollega Bostinaru b'mod partikolari bil-qbil tal-koordinaturi l-oħra kollha u kol kien kellim ta' inizjattiva ta' ħeġġa politika ta' koordinaturi tal-Kumitat AFCO biex inkunu nistaw nilħu ftehim anke jekk huwa possibbli qabel id-dibattitu tas-26 fiħdan il-Kumitat AFCO. Il-ġimgħa d-dieħla ser jitlaqgħu wkoll il-grupp tekniku dwar dan l-argument fi 17 ser jiltaqa' dan il-grupp ta' ħidma ġewwa Strasburgu. Imbagħad qassamna skema tal-preżenza tal-petizzjonanti matul is-sena illi għaddiet bl-ispejjeż marbuta mal-attendenza tagħhom hawnhekk. U naraw kif aħna qegħdin inġibu ruħna fil-konfront taċ-ċittadini, fil-konfront tal-ħtiġijiet tagħhom rajna illi hemm bżonn illi nitolbu illi inħaffu il-pass tal-kalendarji tagħna tal-mistoqsijiet orali tagħna dwar l-Unjoni Ewropea. Il-mistoqsija orali għadha ma tpoġġietx fuq l-aġenda hemm ħtieġa wkoll urġenti minħabba xogħlijiet marbuta ma l-evalwazzjoni tad direttiva dwar persuni b'diżabilità l-opportunità wkoll illi wieħed jiddiskuti din il-mistoqsija orali mill-aktar fis possibbli u għalhekk jiena bħala President ta' dan il-Kumitat ser nitlob lill uffiċċju tal Presidenza tal-Parlament biex iħaffef xi ftit il-pass. Ma kenniex argumenti oħra fuq l-aġenda tagħna għal daqstant jekk memx interventi dwar dak li ħareġ mill-laqa tal-koordinaturi, jiena nixtieq illi ngħaddu għal punt illi jmiss fuq l-aġenda tal-Kumitat Peti. L-ewwel punt, il-punt li jmiss, anzi, punt numru 7. Għanna diskussjoni dwar ir rapport tal-kollega Valjan u jiena nixtieq ngħaddi l-kelma lill kollega biex tintroduċi il diskussjoni Iva, grazzi. Matul l-ewwel skambju ta' femitt tagħna dwar ir-rapport ta' ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea inneħħu l-ostakli għad ta' taċ ċittadini jiena smajt bir-reqqa suġġerimenti, il-kummenti u provajt ninkludijom fir-rapport. Jiena ser nifoka l-prezentazzjoni tiegħi dwar il-kustjoni ta' ewlenin illi ġibdu li l-attenzjoni għalihom il-kollegi tagħna. L-ewwel net. Jekk naraw rapport mill-punt di vista ta' direttiva tal-Moviment Ħieles, Għaddew seba snin mitħul fis seħta din id-direttiva. Hemm ħafna problemi fir rigward tal-implementazzjoni tagħha. Ħafna mill-elementi huma dwar id-dritt ta' tħul, id-dritt ta' residenza l-aktar minn tliet xhur, il-validità tal-permessi ta' residenza, il-dritt ta' residenza u id-dritt ukoll tal-raba, tal-membri tal-familja. Jiena għal darbohra qed nitlob illi l-Kummissjoni Ewropea għandha tiżgura illi l-istati membri jagħmlu traspożizzjoni u implementazzjoni ta' direttiva tal-moviment ħieles jużaw is-seta tagħhom biex iniedu jekk huwa meħtieġ il-proċeduri ta' ksur. Jiena qed nappella wkoll biex l-istati membri ineħħu l-ostakli legali fost l-oħrajn u koll iwaqfu darba l dejjem il-proċeduri amministrativi illi ma jħallux dak li jkun japplika dritt tiegħu. Tifsira ta' ċittadinanza issir waħda komplikata meta nirreferu għal popolazzjoni Roma fir rigward tal-iktar itkeċċijiet illi kien hemm mill-Gvern Franċiż fl-2010. Dan jikser il-libertà ta' moviment, jikser il-valuri bażiċi tal-Unjoni Ewropea. Skont id-direttiva tal-Moviment Ħieles, restrizzjonijiet dwar libertà tal-moviment għabbażi ta' politika pubblika jew sigurtà pubblika tista' tiġi imposta b'mod esklusiv fuq kif wieħed iġi pruħu b'mod individwali u mhux għabbażi tal-oriġni etnika, pereżempju. U l-mezzi ekonomiċi ma jistawx In-nuqqas ta' mezzi ekonomiċi ma jistawx jiġu użati biex iċ-ċittadini jitkeċċu. Jitkeċċu hawnhekk qed nitkellem dwar artiklu 16 irridu responsabilità konġunta biex nipromuovu l-integrazzjoni ta' Roma u nżommu ma' riżoluzzjoni ta' 10 ta' Marzu 2011 tal-Parlament dwar l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea fi rigward tal-inklużjoni ta' Roma. U koll il-qafas il-ġdid għall-istrateġija ta' integrazzjoni ta' Roma sa' sena 2020. Kwistjoni oħra illi diskutejna matul l-iskambju ta' femmit u għas ta' rikonoxximent reċiproku ta' l-istatus, l-istatus ta' partnerships tal-istess sess madwar l-Unjoni Ewropea. L-Istati membri jridu jiżguraw il-libertà ta' moviment għat ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea u l-familjari tagħhom mingħajr l-ebda diskriminazzjoni minħabba l-orjentament sesswali tagħhom jew iċ-ċittadinanza tagħhom. Ir-rapport jappella biex l-Istati membri jimplementaw bisħieħ id-drittijiet skont artikli 2 u 3 tad-Direttiva tal-Moviment Ħieles mhux biss għal eh, l-spawżis tagħhom imma wkoll għal persuni li dawn jistgħu jkollhom relazzjoni magħhom u qed nikkludi wkoll il-kopji tal-istess sess għabbażi tal-dinjità u l-valuri ta' non-diskriminazzjoni u rispett tal ħajja familjari ta' dak li jkun. Jina wkoll nilqa l-ewwel rapport annwali tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-applikazzjoni tal-, -tal l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali għaliex din għandha tiġi implementata b'mod effettiv biex daħli kun jkun ikun jista' jserraħ fuqha fil-prattika. Iżda jiena mħasba bil-fatt li l-Ombudsman sab li 72% tal-Ewropej ma jħossuhomx li huma marfa biżejjed dwar dan iċ-charter, walakin nappella biex il-Kummissjoni fil-ġejjieni tiffoka mhux biss fuq l-applikazzjoni ta' charter imma wkoll fuq it-trattati kollha l-artikli kollha tal-Unjoni Ewropea marbuta ma' drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea. Tispjega u tippromovi aktar dawn id-dispożizzjonijiet fundamentali għalina. Fir-rapport jiena inkludejt ukoll xi paragrafi dwar id-dritt għall-aċċess tad dokumenti għaliex huwa importanti li ikun hemm proċedura sempliċi trasparenti fiħdan l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Aċċess akbar għall-informazzjoni dwar investigazzjoni tal-files ta' ksur li dan tista' din l-informazzjoni tista' tagħtiha l-Kummissjoni minar ma tpoġġi friskju l-investigazzjonijiet. Jista' jkun hemm każijiet fejn id-drittijiet fundamentali, is-saħħa pubblika u l-protezzjoni tal-ambjent tista' issirilhom jista' jsirilhom xi dannu. Fl-aħħar u mhux l-inqas jiena nilqa il-proposta tal-Kommissjoni fejn qed tiddikjara 2013 bħala is-Sena Ewropea taċ-ċittadini Li sejra tfakkar l-20 sena mill-introduzzjoni tal-kunċett ta' ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea u sejra tejjeb ukoll il-tarif marbuta ma' drittijiet ta' ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea nittama l kummissjoni tuża sew din l-opportunità biex issaħħaħ l-isforzi tagħha u tippromuovi id-drittijiet ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Kif qalet il-President nixtieq ifakkarkom ukoll il l-iskadenza għall-emendi dwar dan ir-rapport hija it-19 ta' jannar. Grazzi dak kollu li kelli xi ngħid għalissa. Grazzi Onorevoli Valjan għall-intervent tiegħek, ir-rapport tiegħek, il-kollega Bazescu. Vă mulțumesc mult, doamnă președinte. Doresc și eu să o felicit pe colega mea, doamna Vălean, pentru acest Grazie ħafna, Signor President. Nixtieq ukoll foka fuq dan ir-rapport. Għaliex dan jagħti fil-qafas ta' kontroversi fuq il li libera speċjalment bejn il-Bulgarija u l-Unjoni Ewropea. Il-dokument hawnhekk jirriferi għal fatt li kien hemm talba ħin kollu minn ħadd il-Kummissjoni l membri stati membri biex jimplementaw kif suppas istat tal-suq tal-ħidma suq tax-xogħol. Jiena naħseb eh, li hawnhekk għandna inizjattivi kollha li jingħaqdu dak li saru kol mix-xogħol tal-Riveri Marinescu li bdew bdew f'Diċembru li għadda. Nitkellmu hawnhekk dwar li niżviluppaw aktar dwar strateġiji nazzjonali ta' inklużjoni tar-Rom ta' Roma. Hawnhekk eh, għandin f'istat stat eh, kruċjali għaliex eh, dawn qegħdin fil-Unjoni Ewropea u fl-istess però fl-istess waqt id-dokumenti tagħhom għandhom problemi meta ikoll għal ċirkolazzjoni. Hawnhekk qed nirreferi għal dritt tax-xogħol ukoll fid-dawl tal żviluppi dan il-qasam. Jiena nixtieq nisħaq fuq ix-xogħol li sar. Grazzi. Ich möchte auch äh, Kollegin äh, Valian herzlich danken. Grazie ħafna sa is-Sur Becker. Jiena wkoll nirringrazza lil äh, Sinjor Valians għal dan ir-rapport, kien biċċa xogħol verament utli forsi nkun nista' ħaġa waħda. Din u napologizza ġdina, għadni mattiex is senjura Valjan. Nixtieq li nżidu xi ħaġa li għadna ma milniex ma dan ir-rapport. Il-punt għandi f'moħħi huma dawn li ġejjin. L-ewwel nett. Naħseb li il-Kummissjoni iffukat fuq il-kontenut prattiku relazzjoni maċ ċittadinanza Ewropea. Jen sejħula t-neħija tal-ostakli. Ek eh, insemmuha fil ek nitkellmu dwarha fir-rapport. Jiena nappoġġa dan kollu li hemm fir-rapport, però naħseb li huwa importanti li nindunaw li wieħed mill-prioritajiet ta' tar rapport jista' jiġi espress b'mod aħjar iktar bil-qawwi. Dik il-priorità hija illi bħalissa in-nies ma tantx huma konxi dwar x'verament ifisser li tgħix bħala ċittadin Ewropew. Għalhekk meta aħna nitkellmu dwar it-tneħħija tal-ostakli, Allura irridu ngħidu forsi anka fil-preambolu illi huwa urġenti illi l-Kummissjoni um, ehm, telfasizza xinu xifisser li tkun ċittadin Ewropew u kemm importanti li tneħew l-ostakli. ċerta ostakli ma jistawx jitneħew sakemm in-nies eh, ma jkunux marfa li dawn l-ostakli fil-fatt jistaw jitneħew. It-tieni net. Għanna bżonn nieħdu azzjoni. Iċ-ċittadinanza Ewropea u koll il-nies li ma jitilqux mm, il-pajjiżhom li ma jaqsmux frontieri. Issa fetwa taffetwa minħabba per eżempju li jixtru affarijiet online minn pajizi pajjiżi oħrajn. Għalhekk irridu namlu ċara lill-Kummissjoni illi irridu nżidu ċerta punti minn dar-rapport għax huma utli immens u rridu koll riflettu fuq ċerta diżabiltajiet, per li sta' jkollhom in-nies u kif din tafetwhom. Hemm aspetti fir-rapport fil-fatt jolqtu biss il dawk illi għandhom xi diżabilità. Dawk huma il-punt li xtaqt ehm, nitkellem dwarhom u nenfasizzaw forsi nistgħu nkun nitkellmu fuqhom iktar fir-rapport. U ċerta punti żiduhom grazzi. Grazzi ħafna s-Sinjura Sanokla. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena wkoll nixti nirringrazzja l-rapporter tagħna għax-xogħol tant tajjeb illi għamlet. L-ewwel net nista' nixtieq li nistaqsikom mistoqsija. Billi nafu illi dan ir-rapport jirrifletti fuq il-rapport tal kummissjoni tal-2010 Punt 24 hemm miktub illi aħna qed insaqsu lill-Kummissjoni sabiex fl-2013 jiġi mnedi rapport ieħor, joħroġ rapport ieħor. Ma fx dan huwiex tart wis billi qegħdin fis-sena 2012, nix insaqsi x'inhu r-raġunament wara dan. Is-sena ta' ċittadinanza ħatkun fis-sena 2013 nifem eh, li għalek il rapport forsi aħjar joħroġ qabel din is-sena. għawna u koll, għonek riflessjoni ta' kemm il kommissjoni għan voluta fil-mistoqsijiet il li konċernaw il-ċittadini Ewropej u drittijiet tagħhom. Naħseb li rridu inwasslu it-ħassib tagħna dwar il-fatt illi għatfadilna ħafna x'naħdmu fuq din il-kwistjoni. Jiena nemmen ukoll illi il-Kumitat dwar il libert bħala persuna li involuta fil-Kumitat tal Libertà Ċivili illi hemm bżonn isir xi tibdil fil-fatt fil kumitat irċevejt 74 emenda u fil-fatt għan votaw fuq dawn fuq 25 ta' jannar. Nispera illi dawn ir-rakkomandazzjonijiet eh, jiġu ikkonsidrati anka mill kummissjoni Però jider il-jem approċċ li moru kontra xulxin fejn għandhom fejn eh, għandhom xaqsmu ċerta mistoqsi ċerta punti. Per eżempju, meta nitkellmu dwar eh, l-unifikar tal-familji, riunifikar tal-familji u familji tal-istess sess, meta jkun hemm kopji tal-istess sess, fost oħrajn. Oh, per eżempji ċerta gruppi politiċi huma kontra illi ikun hemm proċeduri kontra stat membru jekk dan ma, eh, ma jsegwix it-trattat. Per eżempju, eh, il-Sinjura Valjan semma, Valjan semmiet eh, il-kas ta' Roma fi Franza. ċerta gruppi politiċi u koll li jitkellmu dwar id-drittijiet ta' residenti permanenti fil-pajizi, residenti permanenti li ma jkunux ċittadini tal-Unjoni Ewropea u drittijiet tagħhom. Fil-grupp politiku tagħna nipproponu flimkien ma' gruppi politiċi oħra u nirringrazzjom tal-appoġġ tagħhom illi drittijiet għandhom ikunu simili għal dawk ta' ċittadini oħra li ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Il-Parlament diġà approva rapporti oħra dwar iċ-ċittadini ċittadinanza anka rapporti li għandhom x'jaqsmu l-Kumitat tax-xogħol u l-Kumitat tal-Petizzjonijiet. U anka kien hemm eh, rapport ieħor tal-2009 li ġej approvat. Il-proposti tagħna jħor nippreżentaw fil-25 ta' jannar fil-Kumitat Libe. Dan kollu ħaj nisperaw li wassal għal żviluppi pozittivi. Grazzi issa s-sur Bostanaro. Grazie ta' sew, l-ewwel qed nixtieq nifraħlek għal kontenut tar rapport li l-kollega Valejan faslet u nixtieq eh, nassugura li għanna nagħtiha l-aqwa u l-aħjar appoġġ minn tiegħi. Iżda nixtieq ukoll nishtiq fuq eh, kontenut rik li idejata u li rridu nimplementaw dawn il- drittijiet illi ħajkun favur, mod ikun favur iċ-ċittadini tagħna. Aħna rridu noħloqux anzi nagħlqu tista' li hemm bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-ċittadini u dan huwa pass importanti ħafna l dak il-għan. Għalhekk dan il-kuntest Nfakkar illi hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar kriżi ekonomika, dwar li nsalvaw iż-żona euro, il-gvernanza ekonomika imma rridu wkoll niddiskutu u insolvu l problemi li għandna fil- drittijiet ta' ċittadinanza Ewropea meta li ħabtu wiċċa magħhom eh, kuljum dawn il-problemi ta' il-ċittadini tagħna aħna rridu li ma nirrux ruħna bħala entità li hija birda u mbeda minn dik ta' mill-ħajja ta' ċittadini, għalhekk aħna nixtieq li jkun hemm dialogu mal-Komissjoni Ewropea. Fuq il-intoppi li hemm fil-rapport ta' Valean li ujdu jkunu eh, suġġetta diskussjonijiet li b'xi mod jiddiskutom, jitalvuhom u jimplementawhom biex bekk kunnu da il komissjoni jkun tassew qed jaqdir rwolu bħala li qed servi l-ħtiġijiet ta' ċittadini. F'kontest fejn mhux qed niskemmu biż ġittijiet ta' ċittadinanza imma wkoll ġittijiet ta' demokratiċi bażiċi illi huma taħt pressjoni jew anki qegħdin jiġu eh, maħqura f'ċertu pajjiżi Ewropej nixtieq nifakar pereżempju il dak li ntqal fuq stat membru partikolari. Hawnhekk il-rapport tagħna jista' jista' fuq rwol tal-parlament tagħna u il- mod kif il-Kommissjoni għandha ċertu saħħa ċertu setat b'dan il-qafas demokratiku Ewropew. Għalek nix ingrazzja kollega Volean. Il-Presidenza, il-President Mazzoni eh, rettadna statistika fuq ħaf ħafna nies li qed jagħmlu petizzjonijiet, irisqu petizzjonijiet tagħhom